Bene, kollegi, l'ordine del giorno. Mela, kollegi, skont l-agenda għanna l-istqarrijiet tal-Kunsill u l-Kommissjoni fuq is-sitwazzjoni fil-Bulgarija. Naddi minnu fih il-mikrofonu l-Viċi Ministru Leskevicius. Jek jodbok. President. Sir President, membri onorevoli, Vice President, eh, missarju jiena tassew eh, emozjonat li qiegħed hawnhekk illum eh, u nistanejt illi fil-fat jiena kont mistiden diversi drabi u less li naħdem b'mod kostruttiv. Fil-fat kollox kont mistiden għal 179 darba. Jiena ġejt mitlub eh, għannome tal-presidenza tal-Konsill biex nitkellem fuq situazzjoni tal-Bulgarija. Din hija kwestjoni li eh, naf li tatlok għal ħafna tħassib eh, fil-sfera politika kollha f'dan il-Parlament u nifhem li din hija kwistjoni li intom tħossu li hija importanti biex teħtieġ diskussjoni hawnhekk. Jiena nirrispetta b'mod sħiħ xewqat tagħkom li jiġi organizzat dibattitu bħal dan. Għal daqstant jiena ċetajt li l-Kunsill jieħu sem f'dan id-dibattitu jiena ħerqan biex nisma il-femiet tagħkom li jintom tixriqu tlisnu fuq tali suġġett. Iżda jiena ma nistax nieħu eh, pożizzjoni għannom tal-Konsill li jiex eh, dan għadu ma diskutiex is-sitwazzjoni interna fil-Bulgarija u għal daqstant eh, mandu xejn x'jaqsam fuq din il-kwistjoni. U għata sewrari il-Konsill kollu diskussjonijiet ta' dan it-tip fuq ġifiri sitwazzjonijiet interni fuq xuwet mistati membri tiegħu. Imma huwa ir-rwol ta' dan il-parlament, ta' kull parlament li jiddiskutu il-suġġetti ta' interess pubbliku. U b'mod partikolari dawk il-kwistjonijiet fejn hemm tħassib eh, partikolari. Iżda anki l-Kunsill eh, 28 stat membru il wieħed minnhom huwa l-Portugal għandhom interess f'dan is-suġġett jiena ħerqan biex nara naqra x'għandkom xi tgħidu, jiena minn ħadd tiegħi nirrappreżenta l-Presidenza m'iniex hawnhekk ferwol faċli imma nixtieq eh, naġixxi wkoll ta' kanal għal femijiet eh, tagħkom biex imbagħad eventwalment ikun nista' ngħaddihom fil-kunsill. Jiena ħansegwi bir-raqqa mill-qrib dak li intom ħatejdu u l-opinjonijiet vari li naturalment ħajkunu espressi hawnhekk. Nixtieq nirringrazzjakom tal-attenzjoni tagħkom. Grazie, la parola alla commissaria Reding. Grazie il commissario Reding. Merci madame. Eh, grazie, signor Presidente. Naturalment, tħassib u l-izviluppi eh, l-aħħar żviluppi fil-Bulgarija fil-waqt li nirrispettaw il-kompetenzi u sovranità tal-istati membri, naturalment ċerta affari ħasbuna u jisal kollom reperkussjonijiet fuq l-istati membri kollha. Għat nitkellem fuq eh, eh, il-ħatra tal-kap tal-servizzi tas sigurta tal-Ungerija dan fil-fat eh, huwa strumentali biex il biex wieħed jiġġielet il-kriminalità organizzata. Aħna nilqgħu il-fatt li l-Parlament Bulgaru vota biex jiġi rtirat tiġi rtirata dejn il-ħatra. Il-President Barroso kien ċar kristall meta għantaqa mal-kontroparti tijaw eh, fil-Ungerija f'dik l-okkazjoni u għandika illi eh, hemm tħassib eh, mhux biss għall-Kummissjoni ma wkoll eh, feħdan il-soċjetà Bulgara nifisha u f'dan il-kuntest il-Kummissjoni tisħaq il-bżonn eh, biex jiġi segwiti mill-qrib ħatriet futuri li jkun hemm proċess miftuħ u trasparenti bbażat fuq il-meritokrazija tal-kandidati fuq il-merti tal-kandidati il-demonstrazzjonijiet eh, pubbliċi u l-protesti fil-Bulgarija juru li hemm bżonn ta' riforma fil-pajjiż. Jindikaw ukoll kemm huma fundati il- ehm, xettiċizmi li jem dwar eh, l-istat ta' dritt fil-Bulgarija u għalda dastant rrit ikun hemm iktar u iktar sforzi għal-reforma ta' sistema ġudizzjarja u biex tiġi miġġielda il-korruzzjoni u l-kriminata organizzata. Aħna ħanaraw li jkun hemm mekanizmi ta' verifika u sorveljanza u naraw illi hemm biżejjed eh, follow-up u biżejjed eh, biex nejtek attenzjoni motija għal dawn il-proċessi rridu naraw li jiġu mħarsa il-liġijiet Ewropej u aħna mhux ħan lura milli nużaw l-istrumenti kollha dispożizzjoni tagħna fil-kas tal-Bulgarija l-Kummissjoni hija marbuta li tkompletejn il bulgarija biex tkun tista' tkompli tagħti il-frott u biex twettaq ir-riformi meħtieġa kif ukoll eh, mekkaniżmi ta' riforma u ta' verifika illi huma essenzjali f'dan il-kontest. Grazzi. Grati, Sinar Vice President, u issa nistaw naddu għal kelima tal-gruppi, nibdew bil-PPE, huwa s-sur Weber, minuta u nofs. Signora President, Signora Vice President, meta nagħti daqqatajn madwari, fil-fat soċjalisti donnom eh, madomx interessati bis-soġġett Zgur li ħankun għet nitkelmu dwar id-drittijiet fundamentali eh, kullimkien eh, u fl-Ungerija, eh, fil-Bulgarija, il-kamera sintfew u naturalment il-soċjalisti dabru rasom ma jimportomx. Kollegi, jena ma nafx, mandiċ tweġiba, forsi soċjalisti li għaw għonek fl-awla, tistaw tuna tweġiba. Middera sur svoboda illi li għalli li soċjalisti rridu fil-fat jibilaw il pillola qarsa tal-estrem Lemini ma, ma nafx jena il-votanti ma tawx l-estrem uh, l-emina l-voti jew nkella kien hemm xi flus forsi motija, xi favuri, xi influenza minnaħa tar-Russi, xi kontratti nukleari li marru għar-Russja. Ġara fil-Bulgarija tassew. Il-Kummissarju Reding fil-fatt eh, li għalet huwa minnu eh, fid-deċiżjonijiet eh, inizjali tal dan il-gvern saru affarijiet li tassew ħasbuna kienem partijiet mill-mandat tal-Ministeru tal tal-Intern illi jieġaw spostati lejn is-servizzi segreti. Kien hemm ta' eluf N ħarġu fit toro biex jipprotestaw għal dak li qed jiġri fil-Bulgarija għaliex hemm nuqqas sa ta' dritt, nuqqas ta' demokrazija u nittama li kulħadd eh, jiġi f'sensieħ dwar dak li qed jiġri, nittama li Sinjura Reding u l-Kummissjoni tibqa' segwi mill-qrib din is-sitwazzjoni u tiżgura ruha illi id-drittijiet fundamentali qed jiġu mħarsa. Naħseb illi hawnhekk ma jridux joqogħdu jfittxu skużi soċjalisti, iridu eh, jgħidu il-verita kif l sur Stanixef. Il-PPE minnaħa tiegħu jgħin biex tista' ta' dritt jirritorna fil-Bulgarija u aħna neħtieġu li jkun hemm mill-ġdid elezzjoni. Sur Weber, inti taċċetta blue card minnaħa ta' Sur Kirillov? Gospodin Weber. като stawen говорител. Sur Weber, Inti l-kellim tal-gerka l-grupp ehm, politiku tijak eh, il-pozizjoni ta'kom eh, il-prezenza ta'kom anzi hija hija nqas eh, minn tagħna għal dasant forsi aħjar saqs il-kollegi tiegħek inti fil-kummenti tiegħek ġenerali kont ehm, kont kont relevanti dak li għat kien minnu Iżda fil-fatt eh, ma nafx jekk inti tistax tagħmel differenza bejn ir-reġistrazzjoni ta' membru u support. Aħna provajna naħdmu jitfejt ma'kom, eh, provajna nikkonvinċu li soċjalisti biex eh, jerġaw jiġu l-ura fil-parlament imma fl-aħħar mill-aħħar għandna bżonn ukoll oppożizzjoni. Grazzi għal-mistoqsija. Iva, jena fil-fat eh, inni għawnek mit-tlieta ta' f-senar. Fil-fat konna kritiċi dwar is-situazzjoni fl-Ungerija. Svoboda Verhofstadt u kon bandit il-showman il-gbar kolla lebtu l-emb u dak jena li qed kritika u l-kwestjoni fundamentali hawnhekk hija jekk is-soċjalisti għandhomx il-gazz li jgħidu l-soċjalisti fil-Bulgarija il situazzjoni ma tistax tibqa' sejra kif inhi. xof, suppost kien u li ġi maħtur Prim Ministru u eh, Kollo spiċċa minn flok pat mal maċċetane. Issa, Sur Weber, ma nafxek taċċettax immen blu card oħra, Senjura Jutova. Iva, jek joġbok. Eh, Sur Weber, eh, jena smajt berraqqa dak il kontettajt, U jidir li li inti minn tiġdaq stant konvent dwar il-prinċipi li temmen fjom, meta titkellem fuq l-Ungarija tejt ħaġa u fuq il-Bulgarija tejt ħaġa oħra. Ma sax eżattament eh, eh, kif din il-biċċa ta' xogħol taħdem. U eh, forsi ma nafx, tista' tgħinha xi istruzzjonijiet li nsegwu biex nifmu kaħjar. U l-gvern fil-Bulgarija ġielet permezz ta' elezzjonijiet eh, li saru kif suppost, għal sant ma nistax nifhem għal fejn inti qed titlob li kun hemm elezzjonijiet bikrija f'dan il-pajjiż. Tkun ehm, aċċettabbli pereżempju illi jiena ninsisti li jkun hemm elezzjonijiet bikrija f'pajjiżek? Iva, mela, jekk inti tixtieq eh, tiġbed eh, linja parallela ma dak illi qed jiġri Eh, fl-Ungerija u daqs li kieku eh, Orban fil-fatt eh, għamel koalizjoni mal mal-estrem lemin naseb jena dan kien kien kien jispiċċa diżastru diżastru sħiħ. Minnaħa tagħna nixtieq ngħidlek illi aħna ħanħarsu illi ikun hemm xi ehm, xi straġi eh, politika f'pajjiżna. Iva, nixtieq ngħid eh, li Sur Weber Sur fil-fatt mhuwiex preżenti wkoll u ma semmejx eh, pereżempju Sur Kombadit ukoll imma fil-fatt sempliċement xtaqt inqajjem dan il-punt biex inkunu ġusti ma' kulħadd aħna fl-Irlanda eżeminajna il-punti li jistaw jinkludu ksur ta' drittijiet fundamentali, ma dak li qed nitkellmu fuq hawnhekk fil-Bulgarija huwa differenti minn dak li konna qed nitkellmu fuq rigward l-Ungerija, qed nitkellmu dwar riformi eh, strutturali l-ġlieda fil-korruzzjoni u dak il qalet il-Kummissarju minnu f'dan ir-rigward. Hemm ukoll il-ħatra tal- tal-kap tal-Aġenzija ta' Servizzi Segreti eh, li żgur li eh, miex ħatra li tejn għal-ġlieda kontra kriminalità organizzata u l-korruzzjoni. Nafu li fil-fatt kien hemm eh, iktar poter moti l-forzi tal-pulizija u naħseb li meta narawx qed isir fl Ewropea dak li qed jipprova jagħmel il-Gvern Bulgar u ma tantx qed ikun koerenti rridu naraw li nkomplu f'din il-ġeda kontra korruzzjoni u l-kriminalità organizzata u eh, mhijiex kwestjoni tal-Bulgarija biss imma rridu naraw li f'kull pajjiż fejn hemm eh, nuqqas ehm, ta' attenzjoni lejn dawn il-fatturi ehm, inqajmu dawn il-punti hawnhekk u nappoġġjaw iktar u iktar reazzjonijiet biex ikun hemm eh, ħarsien ta' drittijiet fundamentali u fejn hemm ksur sistematiku ta' dawn id-drittijiet naġixxu għal dastant hemm bżonn ta' mekkaniżmi ta' eh, monitoraġġ hekk eh, kif waqfet fil-fatt eh, il-Kummissjoni nittama li dan jitkompla u jipprova fil-fatt jindirizza dak it-tħassib li s-Sur Weber semma fil-bidu. Dak kien it weġib għannum ta' Soċjali Demokratiċi. Sur Morales, inti taċċetta Blue Cord? Għandi għazla? Jistaqsi Sur Morales. Iva, jena nishtiq nitkellem jgħid is-Sur Stajanov. fuq it-taħlita tal-kompetenzi tal-Aġenzija Nazzjonali ta' Sigurtà fil-Bulgarija, ma kif interpretajt il-klim tiegħek u nixtieq li għandi interpretazzjoni differenti, ma minn dak li għad fil-fatt donna xi stażi ġdid hawnhekk u minnu dak li qed ngħid ma nafx jena x-diskors eh, kontet tisma, dak mux li għat li ngħid huwa li eh, l-ħatra kienet wahda zbaljata, ħatra ġviri għal-persuna li hija u għall-agenzija li hija responsabli biex tiġielet l-kriminata organizzata, naħseb li kif ġiet strutturata u koll u metodu zbaljat, dak li għatijena fl-axar mill-axar. Grazzi eh, għan-nome tal-grupp Alde. Is-Sinjura Huzmenova għal-għalde kifat. Iva, Sinjora President, Sinjora Vice President, tis kollegi, il-krizi ekonomika fil-fat xolqot eh, eh, ħalqeta sħiħ u taqlib sħiħ fil-fat politiku u naħseb illi l-Bulgarija miex eċezzjoni, imma għal kontrarju ta' dak li eh, tkellimna fuq u Fl-Ungerija nixtieq ngħid li ehm, il-Bulgarija għażlet eh, id-demokrazija għandna gvern eh, demokratiku illi kompli eh, isegwi l-Kostituzzjoni u fil-fat anke l-oppozizjoni trid tara li tħares u tkun preżenti għal-seduti eh, minnħal oħrem il-protesti għet eh, n-niset jipruvaw eh, illi l-affarijiet jitranġaw. L-ewel politiku bulgaru, s-sur Borisov, kien dak il naqas u dak iż-żmien il-Pepe ma tkellem xejn imma dak iż-żmien il gerk kien tkellem minħabba l-abbuż. Il-gvern tal-lum fil-fatt huwa alternattiv eh, alternativa kostruttiva u naħseb illi għanna ċans l għaliex rridu jistabilix rridu joħolqu stabilità u ehm, rridu ntuhom ċans biex u l-benji tagħhom għad-demokrazija u l-istat ta' dritt. Sinjura Jużmenova, inti taċċetta blue card is-sur Koraċef eh, jixtieq saqsik xi ħaġa. Sinjura Zmenova, nishtiqek twieġeb eh, ivew li għal żewġ mistaqsijiet intom temnu mingħajr eh, il- l-attitudni ta' attakam. Situazzjoni kienet tkun kif injewle u temnu li l-kampanja elettorali fil-fat kienet demokratika u toleranti kif qed tgħidu jekk irrobkom iġwiva jew l-għal żewġ mistoqsijiet, grazzi. Ku ta' partija. Isur Kovacev, jekk il partijt tijak kien fil-parlament kikul il grupp tiegħek kif il-Parlament kif suppost ħadem għal eh, pajjiżu minflok il votant minflok ħala l-votanti tiegħu għalihom il-gvern ta' bħalissa kieku kien ikollu ktar suċċess waqt l-aħħar elezzjonijiet dak li għamel partit tiegħek kien ovju u ċar għal kulħadd. Grazzi issa Sur Tovarex għal minuta u nofs. Kollegi, dak li qed naraw hawnhekk huwa dibattu dwar l-Ungerija u ieħor dwar l-Bulgarija u din turi kriżi ġdida illi trid tindirizza l-Unjoni Ewropea, kriżi fi drittijiet fundamentali tal-bniedem u kapaċi tkun kriżi iktar perikoluża minn dik ekonomika. Nafu dan mill-lezzjonijiet eh, tal-istorja. għandna problemi fl-Ungarija u għandna problemi fil-Bulgarija. U l-lezzjonijiet huma verament ċari għanna din il-ħatra fil-Aġenzija ta' Servizzi Sigriti din il-ħatra li kienet waħda perikoluża għanna l-koll autoritajiet fil-Bulgarija illi jgħidu illi qegħdin f'pajjiż fejn qegħdin fis-sat ta' dritt u qed jgħidu l-istem sat ta' dritt u dritt u li l-drittijiet fundamentali tagħhom qed jiġu rispettati ma jistawx ikolna istituzzjoniet li jgħidu li huma importanti u ma jistaw jagħmlu xejn quddiem situazzjoni bħal din. Għalhekk għandna l-Kumitat ta' Copenhagen sabiex jiggarantixxi li jkun hemm kompatibilità bejn leġislazzjoni u l-valuri tal-Unjoni kollha kemm hi, hekk kif qegħdin miktuba f'artiklu 2. qed nippruvaw niġbu l-attenzjoni lejn is-sitwazzjoni ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem f'pajjiż partikolari u s-ċittadini ta' ikunu jafu li aħna qegħdin biex nipproteġuhom. Għalhekk irridu nipproteġuhom u nirrispondu bl-aħjar mod u niprotegġu drittijiet ta' ċittadini f'kwalunkwe pajjiż, Ungarija, Bulgarija jkunu fejn Sur Murphy, il-Bulgarija pajjiż ieħor li daħlet fil-ġlieda dinija kontra il-faqar u il-korruzzjoni. Kien hemm adekwat il-Bulgarija Turkija u l-Brazil kollha eh, maqdin flimkien qed niġġieldu għal raġunijiet eh, differenti, però rridu il-gvern fl-aħħar mill-aħħar irridu l-gvernijiet jaħdbu għalina u qed nisbraw il-xulxin. Rabja kontra dawn l u l-entitajiet eh, fil-pajjiżi. Ħazin li nuqdu maħlu f'xulxin minħabba dan kollu nippruvaw nigwadanjaw mill-miżerja u l-faqar tal ta' dawn in-nies il-Bulgarija hija l-iktar pajjiż fqir fl-Unjoni Ewropea għalaw il-medja hija il-paga medja ta' 400 euro fix-xar. L-Aġenzija ta' Liberalizzazzjoni fil-fatt hija ċavetta għar hija tkompli tixpruna dan kollu. Rridu li niksbu l demokrazija verament tajjeb tajba u sabiex naħdmu fisem dawn in-nies iż-żgħażagħ u dawk li għandhom bżonn. Irridu norganizzaw il-moviment sabiex ikun hemm tibdil soċjalista radikali. Grazzi ħafna issa is sur Binef. In-nies fil-Bulgarija qegħdin fit-toro qed eh, jipprotestaw fit-toro illum għaliex għandhom il-libertà li jagħmlu dan. Fit-Turkija kienu arrestati u anka fl-erba snin li għaddew eh, f'dan il-pajis fil-Bulgarija fil kienu arrestati u koll. Issa nix indurri l-kollegi tijaj tal-PPE Jina mux qed defendi il-soċalisti soċjalisti huma kienu dawk illi ħolqu iżda oppożizzjoni mis xejn Jsejħu Parti Demokratiku iżda minflok eh, qed qed ikissru id-demokrazija u ġabu l-faqar. Għaliex intom qed taċċettaw il-Gaddafi tal-Bulgarija biex ngħidu hekk? Għaliex qed taċċettaw il-KGB Bulgara? Għaliex aċċettajtu li jkun hemm eh, għaliex aċċettajtu l-kom spinaċ, għaliex aċċettajtu tu illi president li ġielet minn elezzjonijiet falsifikati eh, ħaletu jkun appoġġat. Sur Stenov. Is-sitwazzjoni f'pajjiżi hija waħda unika u jien ferment gburi illi nara li għall-ewwel darba f'pajjiżi Miet u għaluf ta' zaza illi ġurnata wara oħla, wara l-oħra, ilhom issa 20 ġurnata jipprotestaw sabiex jiddefendu drittijiet ta' ċittadini tagħhom. X'kien dak illi ġelhom jħorġu jipprotestaw? Mhix xi ħaġa diffiċli u m'għandha xejn x'taqsam ma' dawn il-rekomendazzjonijiet reċiproċi u l-akkużi li smajna illum. Il-problema ewlenija hija illi erba' snin ilu dawn il-partit li palissa qiegħed fil-gvern kien daw il-partit li palissa din fil-gvern qabel kienu edewa u wissa jinsabu fil-gvern inaqdu fl-imkien b'mod verament eh, strampu li ma sens sabiex imexxi l-pajjiż u din hija fil-fatt il-qalba tal-problema u għalhekk hemm bżonn ikun elezzjoni u maġġoranza ċara. Issa, Issur Diaz de Mera. nofs. Sur Boroxov u fl-imkien mal-kollegi tiegħu għamlu ħadmu sew fil-ġizaħon kontra kriminalità. Il-gvern attwali qed jiġġieled motep il-kriminalità organizzata u fil- U issa għanna iżda ħadd iżda fl-istess ħin għandna ħadd ried f'aġenziji ta' sigurtà soċjali u fil-fatt fil-fatt issa qed jippruvaw jħawdu l-affarijiet kemm jista' jkun. Jien naqbel ma' kollega tiegħi li wrew l-inċertezzi tagħhom dwar il-ħatra ta' Sur Bejinski f'din l-aġenzija u Fil-fatt din din id-dubju s wkoll kol sinjor Redding fisem il-Kummissjoni. għaw ingredienti ta' tħassib li kollha qed fl flimkien eh, biex iġibu situazzjoni dubjuża fil-Bulgarija. Din is-serje ta' ingredienti qed twassal għal xi konklużjoni verament ta' tħassib il-kolezzjoni soċjalista fil-Bulgarija fil-mija u 13% għal attaka u meta taħallatom fl-imkien dawn anzi 7.3% għal ataka u naraw illi għawrek li spiċċaw situazzjoni jew taħlita verament stramba u bekk din it-taħlita titieħdu deċiżjonijiet fil-pajjiż. Grazzi, ħafna sessur Lopez Aguiar. Grazzi, Signor President. Xi membri f'din il fdin l-awla, speċa fil-qasam tal- specialment fil-Komitat Libe fil-fatt kienu hawnhekk biex jiddiskutu l-kwistjoni tal-Ungerija u issa għadna hawnhekk sabiex niddiskutu l-kwistjoni tal-Bulgarija. Aħna ma naqblux ma l-idea ma li qed standards doppju li qed semmu Qed tippruvaw tgħidu tejdu il grupp soċjalisti għandhom għaw inqas gruppi soċjali għaw inqas membri mill-grupp soċjalista hawnhekk meta fil-fatt għaw l-istess ammont ta' membri naqas kemm hemm mill-PPE jew anzi iktar. Irridu naċċertaw li m'hemmx ukoll ma jkunx hemm kontradizzjonijiet meta kien nitkellmu dwar in-nies drittijiet fundamentali tagħhom. Irrelevanti minn fejn kienu ġejjin ikux ġej mill-Bulgarija jew mill-Ungerija. Irridu niftakru l-aspett eh, demokratiku ta' dan kollu. Krem ħatra kif eh, diġa semmiet fi servizzi ta' sigurta eh, segreti fil-Bulgarija illi wassol diversi dubju naraw li hemm ħafna protesti fil-Bulgarija u dan juri illi dan il-Parlament għandu bżonn iħares lejn istat eh, tal-kwalità tal drittijiet tad-demokrazija u drittijiet tal-bnida fundamentali u kif qed jitħadmu fil-pajjiż differenti. Nirdu żommu kol f'moħħna għal konklużjonijiet tal- il-konklużjoni tal-Kunsill eh, dwar ġeġet fundamentali tal-bini tal-2012 irridu nżomm f'moħħna wkoll il-Karta dwar ġeġet fundamentali tal-bini tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Isra l-Onorevoli Pirker. Is-gvern soċjalista attwali fil-Bulgarija meta meta eleġiet u ħatret il-nis fil pozizjoniet tagħha eh, ħatret il-nis fil pozizjoniet prominenti eh, waslet lil pajjiż f'ħafna eh, taħwit u f'sitwazzjoni dubjuża li ġara huwa li l-awtoritajiet tas servizzi segreti għajt jinataw iktar u iktar seta minn ma jkunem skrutinju parlamentari u minn ma jkunem dibattitu fil-parlament qed nitkellmu dwar livell li ħafna iktar baxx minn li dak tistenna normalment minn direttur. U s-sur eh, Beskri fil-fat huwa involut fil-mezzi ta' xandir u għandu ċerta kontatti issa qiegħed fil-fitmun eh, ta' din l-aġenzija ma nistax nifhem kif persuna ta' li m'għandix il kwalifik meħtieġa issa qiegħda f'din il-pożizzjoni rridu nħarsu kemm xejn mill-qrib lejn is-sitwazzjoni fil-Bulgarija. Għaddilek il-ħin, eh, Onorevol Perker, issa is sur Kalfin. Grazzi, Sinjor President. Sabiex ma jkunx hemm sakemm sabiex ma jkunx hemm qasaf tejn nixtieq ngħid li jataka fil-fatt huwa partit il popista u li eh, verament mandu ma jsegwix id-drittijiet fundamentali tal-bniedem u id-drittijiet ta' l-Unjoni li tagħti l-Unjoni Ewropea. Is-sitwazzjoni hija l-istess għada l-istess Iżda sabiex attakka ma jkollix li rwol gerb irrid jieħu ir-responsabilità tiegħu jekk il-gerb jerġa' lura lejn il-Parlament attakka ser lill-attakka eh, ser irpulu. Jiena nem għaw nishtiq ngħid ukoll li ħafna mill-persuni membri tal-SND tkellmu mal-Prim Ministru saqsa biex imorru lura lejn u skellmu l-sur Gerb għallu biex imur lura lejn il-Parlament iżda u għal le Eh, meta xaħat mill-Pepe għas jgħamil l-istess ħaġa. Kellim li mis, s-sur Gaħler. Għan itkellem bl-Inglis. Il-problema fil-Bulgarija hija il- ninsabu f'sitwazzjoni kemm fejn hemm qegħdin sitwazzjoni li hija appoġġjata minn ċerta eh, persuni mill-grupp soċjalisti u anke mill-oligarkiji kif ukoll mill-Unjoni Sovjetika sabiex imorru lura, nimxu nagħmlu passi lura. Irridu li l-ambasċaturi tal-ex stazi jerġgħu jiddaħlu u nerġgħu l-rażminijiet komunisti għaliex illi il-grupp għaliex l-autorità ta' kontra korruzzjoni issa eh, twaqfet. għala volek nitiġildu kriminalità organizzata b'mod vera tajjeb. Dan jitwassan għal strutturi oligariċi. kienem wara kienem ukoll xnijat eh, li fil-fatt ma kunux minnhom li li kienu jingħadu minn dan il-personalista il imħatar bħala il-kap tal-awtorità tas-servizzi segreti. Qed nippremjaw il-ħżina u nagħmlu passi lura. Sur Zver għal-minuta. Dibattitu ta' dan it-tip, Sur President, jista' jkun utli. Biss jekk aħna inwieġbu u nat, nat ċertaw li kollox xapplika bl-istess mod tal-istati membri kollha. Naraw li qed jiżdied l-euroxettiċiżmu u l-populizmu aħna bħala soċjalisti li ngarantixxu li jkun hemm futur għal dawn in għal dawn il-ċittadini iżda dawn il Priganjata celo bil paradoks pa je da sta tako gerb kot sds moja stranka nosilki boja proti korupciji. l-sds u gerb eh, votaw kontra il-korruzzjoni fil-Bulgarija. U allora soluzzjoni Soluzzjoni hija waħda diżastru. il wism jaġġel. Всеки дебат в този парламент и в тази пленарна зала е изключително важен и аз искам... Grazzi, тук President. Kull dibattitu Кол дебат kull dibattitu li jkun hawn лаула l импортанти? huwa importanti ħafna u jiena fil-fatt kuntenta ħafna дебат dan id-dibattitu инклюз фу fuq l-aġenda. Iżda sfortunatament m'għandniex biżejjed ħin u kellna aktar ħin kieku konna nistgħu nitkellmu dwar fatti ċari sabiex jikontradixxu ħafna mill-gideb illi eh, intqala hawnhekk. Bażikament dak li qed jiġri fil-Bulgarija u l-geb mar irnexxilux jikseb maġġoranza fl-elezzjoni ma kemm l-ebda partiti ieħor illi rid jappoġġhom u allura huma ma setgħux isejsu koalizzjoni. U sabiex ma juru sabiex juridu s-satisfazzjoni tagħhom ma imorrux ix-xogħol il-gvern fil-Bulgarija għandu jingħata l-opportunità illi jkompli b'xogħlu u juri illi fil-fatt eh, il-programm tiegħu huwa wieħed effettiv. Is-sur Jotovo. Sir President, darbtejn f'dawn l-aħħar sitxur l-avveniment politiċi f'pajjiżi ġew diskussi hawnhekk f'dan il-grupp jgħid isir Malinov. Kien tkellimna dwar eh, elezzjonijiet, gvern ġdid, reġekrem demonstrazzjonijiet eh, kontra il-gvern u xaktarx ser jerġa' ikollna elezzjonijiet ġodda in-nies ma, ma jabdawx fil mandumx fiduċja fil-politiċi. Allura issa qed iduru lejn l-Unjoni Ewropea li xiridu jkunu jafu e, eh, xixtiqu jgħidu l-politiċi tal-Unjoni Ewropea, però sfortunatament minn dak li qed nara hawnhekk jidher illi il-Bulgari għandhom raġunijiet validi sabiex ma jaċċettawx eh, ma jikolomx fiduċja fil-politiċi kollha anke dawk Ewropej. Dan kollu qed joffri bażi għal nazzjonaliżmu eh, estrem u euroxettoxiżmu. f'din il-Parlament Ewropew nista' naraw li l-pożizzjonijiet jiġu eh, diffiżi eh, meta ħanaraw li dawn il-pożizzjoni jiġu diffiżi b'ċerta oġġettività. Kellim li mis, kellim li mis, grazzi signor President, għana ser rispettaw il-bona volontà tal-maġġoranza. Għalix, għalek id-daħna deċidejna li kuna dan id-dibattitu l-lum. Għalix, nishtiqo li kunem vuċi demokratika. Iżda xorta qed nispiċċaw li naqasmu b'dok li jappoġġaw l-gerb u dawk li ma jappoġġawhomx. In-nies ħarġu jipprotestaw minħabba riżultat diżastruż tal-gvern attwali. Issa li l-gerb ma madux fil-gvern iżda qed jkollna dibattitu ta' dan it-tip. ma ninsewx illi jekk is-sitwazzjoni f'pajjiżi hi waħda straordinarja hi minħabba dawn ir-raġunijiet li ġejjin. In-nies ivvutaw In-nies eh, wara tliet snin u nofs jieħdu paċenzja bil-Gvern Gerb biex ma jiġux jivvutawlu. Iżda u eh, ma rnexxilux ikollu elezzjonijiet serji u demokratiċi wara l-iskandli ta' spjunaċ. Kif intom li tappoġġol Gerb eh, tistgħu taċċettaw dan kollu? Taċċetta l-karta blu ta' Sur Kovacev? Jekk joġbok. Grazzi ħafna, Sinjura President, sfortunatament, Sinjura mhux mux edawn, u ma kienieċ hawn iktar qabel, jew sninilu, biex tkun xut ta' dibattitu li mbeda dak iż-żmien kontra il-gvern ta' Gerb. Imma huma mhux qed jitkellmu f'isem in-nies. Nirringrazzjaw l-Alla ta' dan il-Bulgari ma jridux lilek ma jfrutawx għal gvern tal-Partit Soċjalista Bulgaru u l-moviment meċi minn ataka u l-mistoqsija tiegħi jadin, din. Tista' tmexxi illum il-Bulgarija mingħajr il-Partit Ataka? Bitweġibek jogħġbok il-poplu bulgaru diġa ta' il jiet tiegħu fil-elezzjonijiet hemm partiti politiċi li qegħdin fil-Parlament bl ta' Gerb li qed jagħmel bojkott tal-Parlament u qed jgħid li rrit jumilja l-istituzzjonijiet parlamentari. Ataka l-partit li jħor minnaħa l-oħra ma jappoġġax il-gvern kurrenti u kulħadd dan jafu sow u dan jinkludi lilek ukoll sur Kopaċev. Grazzi Lonorevoli Kazak. Grazzi President. Smajna ħafna dwar standards doppi u għal sentejn issa il-gvern ta' Borisov ma ġiex appoġġat minn ataka u l-PPA ma kienu xed interessom dan standard doppju. Il-gvern dak iż-żmien kien uża Eh, interċettazzjonijiet fuq bażi regolari u issa ħabta u sabba, sabta wara li l-gvern qed jipprova jsib soluzzjoni ta' dan kulħadd qed joħloq sħiħ. Il-gvern reċenti kien qed jagħmel eh, rikatti violenzi u l-PPA e, somma kienx interessom immissa għax il-gvern irid ħeġġeġ dialogu mal-soċjetà ċivili ma' negozji per eżempju ma' l-imprizi il-PPE issa tuqum kontra. Dan kif jista' jkun possibbli? Qed nitkellmu dwar gvern li ilu biss xar fil-mandat u qed jipprova jressa l-Bulgarija lura fit-triq għad-demokrazija. Dan huwa l-istender doppju li tissemmi inti. President, membri onorevoli, il-ġustizja hija Eh, għamja fil-vizavi l-politika u l-Komissjoni ekser tagħmel vizavi l-Bulgarija u kull stat membru ieħor. Mhux serteżita li tuża l-poteri tagħha jekk ikun hemm ksur possibbli tal-liġi komunitarja jew riski ċari ta' ksur riskjus tal-valuri Ewropej. Membri onorevoli, dan smajtuh bosta drabi. U dġa għettu wara l-ofsenaru kol għaliex l-istqarrija tal-Kummissjoni fid-dibattitu fuq l-Ungerija din is-sena, is-sena li għaddiet, huma eko tal-fatt tal li tiġru llum bħalma kienet viġilanti l-Kummissjoni fuq stat membru partikolari ħatam l-istat fuq stati membri oħrajn. Nafu l-situazzjoni politika fil-Bulgarija hija polarizzata u għalhekk il-Kummissjoni tappella lill forzi politiċi kollha fil-Bulgarija biex ikun hemm kunsens ħalli jkun hemm istabilità u l-prosperità tal-pajjiż. President, kien hemm żewġ dibattiti llum wara l-offsenar u dan juri kemm huwa importanti li l-Unjoni Ewropea kollha kemmi tippromuovi istat ta' dritt strumenti diġa qegħdin fisseħ il mekanizmu ta' verifika u ta' kooperazzjoni per eżempju u nistaw nitalmu nġmaw esperjenzi fuq dan imma rridu ntejbu l-kapacità tagħna biex nindirizzaw aħjar tħassib fuq istat ta' dritt. Dan diġa qed ukoll fil-konklużjoni ta' dibattitu tal-Ungerija. U nilqa' wkoll il-fatt li l-istituzzjonijiet Ewropej kollha għedin jidħlu f'dialogu fuq dan flimkien ukoll mal-awtoritajiet ġudizzjarji għaliex huwa fl-aqwa interess ta' kulħadd u għaliex dan huwa speċjalment japplika għal ċittadini Ewropej li jridu li d-drittijiet tagħhom u l-libertajiet tagħhom jiġu mħarsin kullimkien. Grazzi, Sinjora Kummissarju, u fl-aħħar fisem il-Kunsill is-Sur Leskevicius. President, membri onorevoli, Signora Vice President tal-Kommissjoni, għat b'sebajnejn li nisma eżattament tajjeb dak li ntqal fid-dibattitu u ħadd nota tal-firxa ta' viżjonijiet li ġew espressi matul din id-diskussjoni. Ma jkunx xira għalija bħala rappreżentant tal-Kunsill li wieġeb għal tħassib varji li ġew espressi hawnhekk fuq is-sitwazzjoni politika kurrenti fil-Bulgarija. Iżda ħafna minnkom għamlu ċara li hemm punti di vista b'saħħithom fuq ċertu żviluppi li saħħu reċentement. U jiena ħa nieħu nota ta' dan fil-unati rendi kont lill kollegi tiegħi fil-Kunsill u jiena grat l-kom tal-li permettejtu l-Presidenza tal-Kunsill issegwi dan id-dibattitu. Grazzi. Konformement all'artiklu 216, paragraf. Grazzi, skont ir-regola 216, paragrafu 4, ma kienx hemm talba għal votazzjoni fuq il-bidla li semmit il-biraħ fil ħamsa u nofs u għalhekk approvata. Il-punt li jmiss fuq l agenda